dan il-qasam rridu jihdu nota ta' dan u nittamaw illi ikunem progress. Grazzi ħafna li kull min għandu sem minn dan id-debattitu. Grazzi ħafna, Sinjura Andrikini. Nalqu issa d-dibattitu ħankun għadin nivvotaw għada f'nafsinhar fuq. l-autoritiet franċiżi għadhom kemm informawna li sinjula Pascal Gruni se tkun sejti jiġi mifloka sur Filip Bula mill-15 ta' Diċembru. Nifraħlu u nilqaw qawmana il-kollega l-ġdid, is-sur Bula, U nixtieq ngħidilkom li skont l-artiklu 3 paragrafu 2 tar-Reglament tal-Parlament Ewropej sakemm dawn eh, da kollu ma ġiex iċċekkjat u ma hemm lebda kontestazzjoni, Sur Filip Bula se jkun membru ta' dan il-Parlament għandu drittijiet kollha u ovvjament sakemm jagħmel id-deklarazzjoni li u m'għandux xogħol ieħor bar li huwa inkompatibbli ma' dak ta' xogħol ta' deputat fil-Parlament. Issa morru għar rapport li jmiss dak ta' sur Arlaċi l-istrateġija ġdida għall-Afganistan. U ovvjament l-ewwel ma nagħmlu nisimgħu is-sur Arlakki. Grazzi, President. Signor Ashton, aziz kollegi, il-rapporti li għanna għoddimna l-lum ġi approvat b'mod unanimu mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin ta' dan il-Kumitat dan huwa riżultat ta' ħidma ta' sena sħiħa mit-tim tiegħi huwa bbażat fuq konsultazzjonijiet estensivi f'Kabul u fi Brussell. Dan ir-rapport huwa tentattiv li nispjegaw paradoss. Għaliex għamilna daqshekk ftit fl-Afganistan minkejja li kien hemm involviment internazzjonali għal disa snin sħaf l-2001 l-operazzjonijiet militari f'dan il-pajjiż swewna iktar minn 300 biljun euro u eluf ta' ħajjiet u mill-inqas 40 biljun euro u koll minn fuqa fuq il- um, lat ċivili, ċa iktar minn 30 darba tal-GDP Afgani. L-Afganistan għadu l-ikbar produttur fid-dinja ta' drogi narkotiċi għadu għed mill-iktar pajizi foqra fid-dinja fejn għal-maġġoranza tal-popolazzjoni afgana il-ħajja hija biex nikwota nasti British and Short. Il-iktar minn 2000 Għalfejn ruħi mutu kull sena minħabba il-gwerra. Apparti l-illużjoni ta' vittorja maġla li kellna naraw ukoll li l-gvern reġjonali u lokali ġi ma tajniex ma ndunajniex kemmu fil-fatt b'saħħtu. Dana l-argument u qed jissuġġerixxi direzzjoni ġodda l-politika tagħna rapport iħares sej dan is-suġġett mill-lat Ewropew. Dan ifisser li l-kriżi Afgana hija konsidrata minn angolu illi ma jirriflettix biss il-perspettiva Amerikana dwara il-valuri u prinċipji Ewropej huma importanti u jaffettwaw il-mod kif il-problema Afgana Eh, jaraw ċittadini Ewropej huma ma jemnux soluzzjoni militari. Iktar ma' 65 ilu 60 sena ilu aħna abbandonajna l-idea li l-invażjoni ta' artijiet barranin huma hija idea tajba l-Unjoni Ewropea fil-fatt hija eh, kontra u mi beda għal-gwerra. ċittadini Ewropew jaqblu ma' approċċ ċivili minflok il-gwerra, l-approċ tagħna mhuwiex naiv, innoċenti. U mhuwiex Venus softness against Mars strength kif jintqal. Ma nistgħux aħna insibu soluzzjoni u mentalità simplistika. Dan ir-rapport jipproponi strateġija li ma teskludix l-użu limitat ta' mezzi ta' koerzjoni. Dan il-parlament jemmen illi l-interventi ta' peacekeeping, diplomazija, negozjati tal-paċi u miżuri biex naqsu l-faqar l-istwaqif ta' istituzzjonijiet demokratiċi u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem ikunu pilastri għal strateġija rebbieħa fl-Afganistan kif ukoll partijiet oħra li tagħmel l-istrateġija li għandna hawnhekk tiġi implementata mis-sistema l-ġdida u jiena ħan naħta fl-opportunità biex nissidan lis-Sinjura x'tem tingħaqad mal-Parlament f'daw l-isforzi. Je donne la Ashton. Signora Ashton issa biex tirreaġixxi għal rapport tar-rapporter. Grazzi ħafna, sinjura President Nixtieq nibda billi niftakru f'Richard Holbrook, eh, diplomatiku u bnidem li dejjem rrit il-paċi ħabib kbir tiegħi. U sur Ar Lakki nixtieq nifraħlu ar rapport tiegħu um, xogħol siwi ħafna li jisa jilu għaddej dan il-parlament. Jiena nistenna bil-ħerqa biex nħadmu fl-imkien anki mal-kollegi l-oħra meta qed nidħlu f'stadju kruċjali fir-relazzjoni mal-Afganistan, relazzjoni tagħna mal-Afganistan. Ovvjament kif smajna nafu li hemm l-estremizmu, ħafna violenza, id-droga li tiġi imkabbra u prodotta u tasal sal-Ewropa. Dan kollu għanna naraw li l-Afganistan ma jsirx il-post eh, ideali għal kriminali u post ta' violenza hemm bżonn li n nista tal-Afganistan ikunu nistgħu għom futur aħjar li jkunu iktar prosperi, iktar fil-paċi. Nixtieq nibda billi naċċenna kif ndejjem nagħmel li l-Unjoni Ewropea qiegħda fl-Afganistan għal-medda twila ta' żmien għandna program ta' ħidma sal-2013 u l-lin u kol wara din id-data. Aħna l-assistenza tagħna għana minn miljon miljun euro għal 200 miljun euro il-bini, il-welfare soċjali, l-istat ta' dritt, dan kollha huma il-prioritajiet tagħna. Madana kollu nistgħu ngħidu li fil-loqsma soċjali kellna riżultati pożittivi diġà semmejt il-qasam tas-saħħa fejn 8% tal-nies għandhom aċċess għal kura tas-saħħa meta nqablu ma' 0.01 fil-mija eh, ta' qabel għadba għanna ħafna imma x'namlu mill-statistika tal-ċnus ma' u dan nistam nejdu li meta nqablu ma' l wieħed hemm 40,000 tarbija inqas qed tmut meta meta qabel ġifieri ma' l-2001 qed inkomplu wkoll nagħtu għajnuna li taddi naraw li tnajnuna taddi mill-istrutturi tal-Afganistan sa' kem dawn sabiex dawn ikunu jihdu iktar responsabilta għanna u kol programmi nazjonali, trust funds li kolla jgħinu il-gvern tal-Afganistan dan tajjeb biex timbena local capacity u anki sabiex in-nies jihdu iktar responsabilta anki ġifiri id-donaturi. Ovvjament dejjem jibqa eh, titjib xi jsir fil-koordinament fuq livell internazzjonali, jridu nagħmlu mhux biss iktar nagħmlu ħajjar. Imma l-Unjoni Ewropea eh, tista' tgħid li aħna għamilna ħafna progress. Anki għandna il-rappreżentant eh, speċjali Susakis li wasal fl-Afganistan f'April għanna iktar aħna il-xol tagħna nagħmlu b'mod koerenti u iktar koordinat anki għax għanna l-pjantazzjoni għall-Afganistan u l-Pakistan il-pjan li ġi approvat mill konsil tal-Ministri il-Fottubru tas-sena l-oħra tas sena l oħra ta' dis sena Għanna ċertu numru ta' strumenti li u kol namlu għan fl imkima l-istati membri speċjalment dak kollu li ħarġu mill-konferenza ta' Kabul tal-Lulju li jiena kontemma li l-sforzi tagħna x xogħol li nagħmlu nkunu nistgħu nidentifikaw il-postijiet fejn l-iktar nkunu nistgħu effettivi aħna bħala Unjoni Ewropea din diskutu dawn l-affarijiet kollha eżattament il-ġimgħa l-oħra fi Brussell U il-messaċ tal-lum ewlieni huwa li l-tul fis-seħ tal-istrateġiji tagħna għandna nżommu fuq priorità il-qafa strateġiku issa jeżisti kemm eh, fil-militar u fiċ-ċivil jiena eh, meta kien mill-laqa tal-ISF Lisbona il-ġimgħa l-oħra kont hemm ġifieri hemm NATO Transition Plan li ġiet eh, miftema dik jiena intqajt mal-ġeneral Petraeus f'dawn eh, f'dawn l-aħħar xhur u anki jekk qed baqa' ħafna ħafna x'namlu ma naħseb li l-istrateġija qed ikollha impatt tajjeb. Issa minnaħa taċ-ċivili kellna il-konferenza ta' Kabul li kienet suċċess. Il-gvern rridu eh, nifirħulu għall-organizzazzjoni tajba ma kienemx il-klim tas soltu matul din il-konferenza aħna ma rajna kif il-risorsi li għanna nistaw intom ċertu priorità naraw programmi nazzjonali li jitlu fihom in-nies tal-Afganistan. Dawn il-programmi nazzjonali ta' priorità ovvjament ikopru ħafna oqsma issa sta' għalina li ngħinuhom, ġifieri dan nagħmlu permezz tal-pjantazzjoni il-koll nafu li ma il-militar ma jistax jispiċċa mill-Afganistan jekk ma jkunx hemm stabilità tan-naħa ċivili li jżomm il-pajis fuq saqajħ. Il-governanza, servizzi ta' servizzi, il-ġustizja, il-stat ta' dritt u ovvjament is-sigurtà. Għalhekk aħna se nkomplu bl-isforzi tagħna biex il-kapaċitajiet tagħna fl-Afganistan insaħħuhom naħdmu fl-imkien mal-gvern tal-Afganistan sabiex ikun hemm strutturi awtoritajiet speċjalment sabnational li jkunu ta' stoffa fil-żvilupp rurali, l-infurzar tal-liġi, l-ġlieda kontra n narkotiċi. F'dan l osma kollha rridu naraw li jkunu strutturi tal-Afganistan stess li jippromovu u jiġġieldu l-korruzzjoni fuq l-istituzzjonijiet xtaqt ninsemmilkom xi ħaġa fuq ix-xogħol li jsir fl-Afganistan. Aħna xogħol tagħna jkun sostenibbli jekk il-gvern tal-Afganistan ikun iktar jerfa' responsabilità tiegħu u ikun qed jagħmel xogħol so. Irridu naraw l-affarijiet fuq b'ċertu viżjoni. Sissa nofsin nies f'dan il-pajjiż huwa marġanalizzat ma nafu, per eżempju, kif iridu jindaħlu n-nisa fil-livelli fil tal-gverni differenti. Jina meta l-tqajt mal-gruppi ta' nisa f'Kabul fl-Ulju verament kont mil-quta mal-impen li għandhom hemm bżonn ġifiri li aħna nagħtu appoġġ lill MPs fil-Parlament il-ġdid tal-Afganistan li huma nisa imma anki fil-qasam tan-nisa eh, fil-loqsma fejn in-nisa insibuhom Jiena Is-sura la kien ringrazzja għaxu verament semma ħafna affarijiet importanti f'dan ir-rapport. Naħseb li wasal iż-żmien għax għandna ħafna x'nitilfu kemm jista' jkun kemm għal dak li huwa pen ċivili u militari. Issa Sur Görens għall kumitat tal-Iżvilupp. Dek minuta nofs, Grazie ħafna, sinjura. L-Afganistan ma tantx għandu għazlit u dimu għam um, status skow li ma tix għażla għax il-NATO di se joħorġu se jirtiraw anki jekk dan il-pajis għadu ma jistax jgarantix is-sigurtà tiegħu stos. Umba ta' is-sitwazzjoni ta' qabel um, l-sena 2000 jistaw jistgħu jaqgħu fiha. Jiġifieri riski riskji eh, riski kbar Is allura il-gvern għanna natuħ li taliban juma iktar moderati, ħadd ma jista' jirrispondi, għax ħadd ma jista' jiddefinixxi x'inhuwa tali, xifisser taliban moderat, imma issa naraw li dan il-pajjiż qed joħroġ minn infern u qed jisib daqsxejn paċi. Hemm bżonn li nikkonsolidaw dawk li diġà kizbu u naraw li kompli jizviluppa karazaj li jixtieq jaħdem ovvjament lejdin lejdan lan imma huwa ukoll ostakolu imma memx alternativa għal sakemm u għalek memx alternativa u l-unika għazla għalina grazzi issa għal gruppi Is-sur santek għandek suċ minuti, sinjur. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il- pozizjoni tagħna u l-enija f'dan il-rapportija l-istrateġija tal-counterinsurgency u anki il-pjantazzjoni tal-Unjoni. Jina nirgrazzja surar l-akki li fem dan kollu. Din l-istrateġija nandu natu għazmin biex tibda taħdem s-so. Skont ovvjament l-iskadenzi ta' President Obama ġifiri l-2014 bħala id-data limita għall-organizzazzjoni militari u anki l-opera tal-pulizija. Ovvjament, ovvjament, il-riżultat taħħa li se jkun qed politiku irid ikun hemm ħafna negozjati minn naħat kollha Afgani. Il-konflitt mal-Taliban hija xaġa interna biss tal-Afganistan, imma dan jista' jibda meta dawn in-nies ma jkunux m'għandhomx daqshekk qawwa hemm bżonn li naħsbu fil-popolazzjoni ta' dan il-pajjiż u ma nħallsux protection money lil daw il-nies li għalaw l inkwit fuq il-narkotiċi u punt importanti u kol u ovvjament irridu u kol inħarsu iż-żazax tagħna fl-Ewropa meta niġġieldu il-produzzjoni ta' droga. Paragrafu 71 ma naqblux miegħu ġifieri meta qed nitkellmu fuq l-użu ta' drones li jgħidu fej qegħdin in-nies li fej qegħdin it-terroristi. Jekk il-Parlament Ewropew jikondanna eh, da drones jina man namlikom appell biex il-tilet parti tal-artiklu 7 ma nix nifutaw favuru. Is-sur Nuzer, żewġ minuti. Signora President, Signora Ashton, l-Unjoni Ewropea għanda ħafna missjoni skont il rezoluzjoni tal-ġinis ma'uda. wis n-nies tal-ġinus ma'uda li militari li tilfu ħajjithom. U hemm ħafna nies li għadhom ibbatu ukoll bin-nies li jmorru hemmhekk. Hemm ħafna nies mill-Ewropa li qegħdin ukoll u jirriskjaw ħajjithom biex il-ħajja fl-Afganistan tmur għall-aħjar. Aħna, il-kol kemm aħna, emso naraw li l-intervent tana fl-Afganistan u sakemm hemm il-militar naraw li niksbu l-aħjar riżultati, riżultati sostenibbli. Imma hemm bżonn li konna aktar sforzi għal eh, bini mill-ġdid eh, tal-parti ċivili hemm bżonn ninħarġu mill-ġdid il-pulizija, in-nies tal-qrati, il-maġistratura. Nafu li soluzzjoni militari mhijiex is-soluzzjoni u għalhekk hemm bżonn li ntejbu inkabru l-isforzi għal soluzzjoni lejn soluzzjoni politika, anki ġifiri permezz tal- politika barranija u ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. E, xan hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa konkreta fuq livell reġjonali biex noħolqu iktar stabilizzazzjoni. Parti minn dan, ovvjament, hija li inħarsu lejn il-kummerċjalizzazzjoni tad-droga l-istrateġija għandha proposti ta' stoffa għanet nitolbu il-gvern tal-Afganistan biex jgħid li għandu irrida rieda li jeqret il-korruzzjoni. L-istrateġija tista' biss ikollha suċċess jekk ma ma tibqax biss klim fieraħ imma nitroduċuha fazzjoni. Sinjura Ashton, aħna qed nistennew ħafna affarijiet minna ħatijak u ovvjament se nappoġġjawk. Sur Weigel, żewġ minuti. Sinjura President, Madam Sinjura Ashton. Grazzi. Talinti inti tajt ima l-ambasġatur Holbrook. U huwa ġustu xira l-lum nirringrazzjahu niftakru fieħ u verament ħadem għal paċi. Nafu ma li għadbaqanna l-kol problema bl-Afganistan. f'perjodu differenti stajna forsi nidilja b'mod differenti b'iktar mod iktar maġġel. Illum qed infittxu modi u soluzzjonijiet mhux dik biss mhux dik biss militari ma nafu li l-vitmi nies dejjem imutu ta' kuljum. Xorta jibqgħu imutu. Dan ir-rapport ta' Surar Laki jitkellem dwar dawn il-problemi il-rapport jurina u kol ta' kif tintuża ħażin lajnuna umanitarja. Ġifiri minn min, min imexxi il-gwerra, l-Al-Qaida, min huwa responsabbli tal-droga eh, f'dan il-pajjiż. Imma irridu attenti tafu xax il-gwerra qed tinferex ukoll fl-istati ġara tal-Afganistan hemm bżonn insibu soluzzjonijiet fuq medda twila ta' żmien sabiex is-sitwazzjoni tan-nisa tat-tfal tmur il-qudiem. Dan nagħmluh biss jekk ikonna kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoriti tal-Afganistan, l-istituzzjoni reliġjużi u s-soċjetà ċivili. sabiex l-istat tagħhom jibnuh kif iridu huma skont it-tradizzjonijiet tagħhom. Sinjura, dan ir-rapport insibu x'inhuma l-problemi, naraw x'inhuma wkoll il-modi ta' kif nistgħu nimxu l qudiem u ir-rapport jinkoraġina li ikonna politika iktar ambizzjuża fl-Afganistan. Is-Sinjura Nielsen, grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja Surar Laki għall approċċ kostruttiv narraw li juri l-situazzjoni eh, b'mod sinċir anki b'dak kollu li ġara mill-2001 aħna smajna il-messaċ ewlieni m'hemmx ma nistawx norbtu ma' soluzzjoni militari qed imutu ħafna nies u mietu ħafna nies bil-gwerra qegħdin inkomplu nsaħħu l-qawwa tat-Taliban. Allura n-nies xanta tal-Afganistan x'għandhom bżonn iridu investiment, iridu għajnuna, iridu eh, maġistratura sow, iridu drittijiet fondamentali eh, tal-bniedem għannisa u għat-tfal. Rapport, eh, l-aħħar rapport ta' ġus maqudi, naraw li l-gvern m'għandux m'għandux mhux kapaċi jipproteġi l-tfal u l lin-nisa. Jekk dawn tal-aħħar jibqgħu jiġu imkasbra, ma nistawx naraw progress isir seħ fl-Afganistan. Sabiex nigarantixxu drittijiet tan-nisa tal-Afganistan, ma mhumiex biss eh, bżonn li jkunu fuq il-karta dawn il-garanziji. L-iktar li għandna bżonn hija l-implementazzjoni ta' dawn id-drittijiet il-qorti ma tantx għandha influenza fuq il-pajjiż, il-poteri kollha, is-setat kollha qegħdin fidejn il-President Karazzaj. L-istat ta' dritt id-demokrazija dawn għandhom jibqgħu jkunu l-prioritajiet u l-Unjoni Ewropea għandha tejn speċjalment il-Parlament li għadu kemm ġie votat. Grazzi. Sir Stephen, minuti. For the past year I've served Għal-ħar sena jinkont reprezentant eh, għal-ċermen tal-OSC Kazakhstan u preparajt rapport fuq il-kwistjonijiet li għaffatwaw l-Azja ċentrali nabat lek rapport, Sr. Ashton. Għadhom il-punti għawlanin li għaffatwaw l-Azja ċentrali u eh, fil il-kwistjoni tal-użu tal-ilma transkonfinali palma tafu hemm tensjoni kbira bejn eh, ċertu pajjiżi eh, fl aġġi ċentrali fir rigward tal-użu tal-ilma. Wieħed mill-aspetti f'din il-problema ħareġ eh, waqt l-investigazzjoni tiegħi u naħseb li ġi meqjus minn ħafna fil-punent li L-iktar importanti fl-ekonomija afgana hija l-agrikoltura u l-ekonomija wara l-konflitt fl-Afganistan eh, hemm bżonn ta' investiment kbir fl-agrikoltura u ninkoraġixxu lil bdiewa li flok jibnu eh, jiżraw eh, l-popis tal-erojna jiżraw xi ħaġa oħra. Dan ifisser li se jkun hemm użu kbir ta' ilma li diġà huwa skars aħna fl-Afganistan irridu nippruvaw nikkreaw serje ta' sistemi biex naqsu l-iskarsità tal-ilma. Irridu naqdu attenti li l-iskemi tal-ilma jiġu dizinjati kif suppost U kol xi proġetti kbar ħafna fir rigward tal-impjanti idroelettriċi għandhom jiġu dizinjati kif suppost u mibnija kif suppost biex jaxżguraw li dawn mhux qed joħolqu xi żvantaġġi għal dawk li jużaw eh, l-ilma mm, eh, fil-pajjiżi ġirien. Grazzi. Madam la President, uh, the United States and NATO-led war in Afghanistan is an unmitigated. Grazzi l-Istat Uniti kien tażistru għal l-Afgani kien hemm eluf li mietu s-sena l-oħra biss u kien ta' diżastru kbir ukoll għan-nies hemmhekk li ġew sforzati li jiġġieldu eh, fil-armata xi ħames mija nqatlu din is-sena issa wara disa' snin Il-rapport tal-lakki ċara ħafna li situazzjoni fl-Afganistan hija waħda kera ħafna u ħafna nies li qegħdin jgħixu fil-faqar u dan iżdied in-numru ta' nies jgħixu fil-faqar iżdied ħafna u għata skandu li 300 biljun dollaru Amerikan ġew moħlija f'armi ta' distruzzjoni tal-massa u mitlufa f'korruzzjoni li kien hemm f'matul iż-żmien. L-invażjoni tal-Afganistan ma saritx biex Eh, fl-interess tan-nies tal-Afgani, tan-nies Afgani, iżda fl-interess tal-Istati Uniti li għandha fl azja ċentrali, ġifieri z żejt u l-gass. Għanna noqodu attenti u natu iktar demokratija fidejn tal-organizzazzjonijiet, nies normali u l-foqra u mhux fidejn dawk li din jagħmlu l-korruzzjoni u l-iktar nies b'saħħithom li hemm ġewwa l-Afganistan. Grazzi. Grazzi Sur Higgins. Is-Sur Belder għal minuta. Grazzi, President, bħala rapporter. Għal pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-Iran, Jiena interessat fir-rapport fir-rigward tar-rwol tal-Iran. L-Iran għandu influenza fuq l-Afganistan. U dan ġiminsi fil-rapport. Il-kwistjoni hija din kif l-Unjoni Ewropea tagħmel assessjar tal-influenza tal-Iran u x'numa l-konsekwenzi politiċi noħorġu minn dan kollu. Allura, għandi tlet domandi speċifiċi għal rapporter u r-rappreżentant Oli. Nispera li kolli risposta bil-miktub l-ewwel domanda. nies Afgani li tiġi deportati mill-Iran u koll taqblu ma l-idea Afgana li fir-rigward ta' l-Iran, l-Iran trid iddaħħal terroristi barranin fil-pajjiż. Tielet x'inhu r-rwol tal-li tagħti l-Unjoni Ewropea l-awtoritajiet Afgani biex jisolvi l-problema tar-refuġjati mill-Iran biex bekk tkun tista' tagħti għajnuna umanitarja. Grazzi, is-Sur Griffin għal-minuta nofs dan ir-rapport kisser il-gidbiet tal-Ingliżi fir rigward tal-gwerra ah, tal-Afganistan. Jiena naf li di mandax taqsam xejn mal-interessi tar-Renju Unit. Kien hemm 18 il-persuna li mill-kostituenza tiegħi li ħalsu bħajjithom minħabba din il-gwerra. Is-Sur Hornby minn Liverpool, Sur Markland minn Lancashire, Kingsman Sean minn Dorsin,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 sapper darren foster carlisle lance corporal jordan bancroft burnley kingsman darren deedy bolton guardsman christopher davis st helens what a criminal waste din hija ħasra hija telfa ta' ħafna żgħażagħ mhuwiex interess tal-Unjoni Ewropea dak li ma gwerer l-Renju Unit għandu jiġġielet u x'mandux jiġġielet. Dan huwa fidejn ir-Renju Unit u fidejn rappreżentanti tagħna ġewwa Westminster li jiddeċiduh. Palma u fidejna li niddeċiedu darba li Poġġu nitfaw il-qorti il-Blair Brown u il-Cameron minħabba il-kriminalità li għamlu fil-gwerra. Grazzi. Continuons avec les autres orateurs Grazzi sur eh, Griffin, sur inkomplu bil-kellima ta' sur Mauro jekħġbu għal żewġ minuti. Grazzi President. Jena naqbel li hemm problemi kbar ġewwa l-Afganistan u dawn jeħtieġ li jiġu affrontati bidea ġdida, ġifiri b'definizzjoni ċara ta' priorità fir-rigward ta' dak li sar sissa. Jiena naqbel ukoll mal-fatt li l-President Afgan ta' Karzaj qal li għal er-, 2014 ser jibdew l-isforzi ta' sigurtà Afgani u dawn ser jagħmlu operazzjonijiet militari fil-provinċi differenti li hemm dawn qed jimpenjaw ruhom fl-Afganistan li jkollhom awtorità sħiħa fuq is-sigurtà tal-pajjiż. Dan kollu però m'għandux ifisser li ser nabbandunaw l-idea u l-kawża tal-Afganistan. Il-kollaborazzjoni mal-Afganistan għandha tiġi msaħħa F'bosta aspetti rridu nipromovu l-investimenti tal-ekonomija għaliex dan ser ikun ifisser li rridu ninvestu fl-istabilità ta' dan il-pajjiż. Dan għandu jsir bl-aħjar mod. Ġifieri nistabbilixxu mudell ta' kooperazzjoni bbażat fuq dialogu fuq ir-realtajiet tas-soċjetà. Iżda il-kwistjoni ewlenija kif intqal sew fir-rapport u għal-fat li ma nistax ikun hemm stabilità u paċi ġewwa l-Afganistan jekk dan l-istat ma jiggarantix li jkun hemm sigurtà ċittadini tiegħu stess u li dawn u li dan jassum responsabilità tiegħu stess. Hawnhekk qed nistieden il-rapporter biex jara eżattament jekk hux possibbli forsi permezz ta' amenda orali naraw eżattament x'jista' jsir bejn flużu tal-art eh, ġifiri. U għamot li tajt mm, ma tstax tuża eh, l-użu ta' din l-istrumentalizzazzjoni ta' din it-teknoloġija biex nipproteġu l ċivili Naħseb li għandna lodda biex namluħ u għal daqstan taħna għanna nappoġġaw dan f'dan il-mod. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Mawra. Is-Sur Vigenin għal minuta u nofs. Grazzi, President, kollegi. Hawnhekk qed nitkellmu dwar waħda mill-iktar problemi kbar fl-2010 fil-rigward ta' politika barranija. Jien qed nieħu din l-opportunità biex nuri li jinsodisfat ħafna bir-rapport. Informazzjoni li għanna fuq inqas mortalità fost it-trabi u effetti oħrajn fuq is-saħħa inqas infiq militari. Sa mill-2009 l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri nefqu iktar minn 8 biljun euro minn l riżultat f'dan il-pajjiż. L-għażla hi li nħarġu lill-Pulizija tal-Afganistan iżda wieħed minn ħamsa minnhom jużaw id-drogi u ħafna minnhom ma huma litterati. Aħna rridu nsibu strateġija ġdida, rridu nkunu konxi tal-problema. L-unika soluzzjoni hija waħda politika u ndaħlu l-użu tal-istituzzjonijiet biex nippruvaw nsibu soluzzjoni fuq medda twila ta' żmien u wkoll nwaffqu il-produzzjoni tal-drogi sur Haglund. Grazzi President. L-ewwel net nixtieq eh, nirringrazzja lis sur Arlakki għamel xogħol eċċellenti f'din l-istrateġija u jiena naħseb li dan juri wkoll x'tip ta' sfidi aħna qegħdin niffaċċjaw iżda wkoll l-iżbalji li saru sissa. U jiena nisperu li se nippruvaw nsibu konklużjonijiet tajbin fir-rigward tal-imiet u xan nagħmlu fir-rigward tal-Afganistan. Kien hemm xi ħaġa importanti ħafna u radikali però jekk għandniex ikonna diskussjonijiet serji ma' dawk li huma msejħa talibani moderati. Però hija diffiċli tara eżattament x'ikun Taliban moderat u din hija diskussjoni li rridu rrid ikollna wkoll għaliex mhuwiex ċar eżattament xi tfisser din. Kwistjoni oħra titratta l-għajnuna, l-flus li għana taw għal-għajnuna. u x'se nagħmlu biex inkunu nistgħu ngħinu lill afgani fil-futur. Irid naħsbu dwar dan ukoll. Irid naħsbu wkoll dwar il-votanti tagħna. Aħna rridu naħsbu dwar l-abbuż ta' flus li jingħataw f'għajnuniet rigward tal-rwol tal-Pakistan. tal rwol tal pakistan tal tal pakistan Naħseb li din xaġa importanti ħafna, naħseb li l-komunità internazzjonali għandha rwol importanti ħafna fir rigward ta' pressjonijiet li għandha tagħmel fuq il-Pakistan u x'għandha tagħmel il-Pakistan. Fir rigward ta' pajjiżi. Id-diskussjoni dwar l-Afganistani dwar jekk it-truppi eh, tagħna u x'ser ikunu hemm jew le meta, eċetera. U wkoll f'pajjiż viċin tagħna l-Iżvezja rajna inizjattiva oħra Ah, per naħseb dawn huma kwistjoni li tiġi diskussi. Grazzi Sur Haglund, issa ngħadu għal ah, Sur Ċanetki għal minuta. Signor President, erba snin ilu jiena kont qed nosserva il zona tal-Palestina u il-parti autonoma tal-Palestina u konna qed nippruvaw nifmu eżattament dak li qed jiġri hawnhekk. Jider illum li qed ikonna deja vu ta' dak li ġara dak iż-żmien. Irridu jisna ninegozjaw nerġaw ma dawn din id-darba ma talebani moderati. Iżda min huma dawn it-talebani moderati? Xi tfisser eżatt, xi jfisser eżatt? Naħseb li ġnoqdu attenti ħafna u huwa minnu li ħafna soldati qed imutu l-Afganistan hemm ħafna wkoll mill-Polonja li mietu hemmhekk. L-istrateġija tagħna tqumilna ħafna u l-istrateġija tan-NATO hija wkoll waħda ambigwa. Jiena nixtieq ngħidilkom li noqogħdu attenti ħafna, grazzi. Grazzi Sur Czerneski Sur Ġuvan għal żewġ minuti. Monsieur Juvin. Madame la Présidente. Signora President, jina naf li s-sul Arlaki jaf li dan pajis l-Afganistan veru tajjeb. Jina naħseb li fostna u l-iktar wieħed li jaf dan il-reġjun tan diffiċli u jaf tajjeb. Imma dan it-tekst, dan il-dokument kifinu il-ħol inna ħafna problema u ma naqbilx ma il-kollegi li edin jifirħu l-rapporter Ma nedilkom għalix l għennet għandu għandu l-izbal li qed ipoġġi lilna bħala nies responsabbli ta' kolliġi fl-Afganistan l-ewwel net, għandilkom għaliex qed jgħid li l Ġeni marru tal-lar minn mindu qegħdin hemmhekk. il sinjura għax tinqalet bil-kontra u ħadd ma qal xejn. fil-premessa be, aqra waħda qed ngħidu li il-forzi tal- li edinem tal-Occident huma l-okkupanti. <laughs> Ġifiri, bda ekk aħna deskritti, mbagħad it-tielet punt, paragrafu wieħed u sebajn fuq id-drones. Jiena kont fl-Afganistan fil-militar għax kont tabib hemmhekk u jiena dowejt il-nis kolla ġifiri l-allejati manki talibani u kol. Issa, jekk intom tejdu militari tana li daqsek ma tistawx tużaw drones, għettedu l-om morru iktar hudu riski. Kif se tiltaqaw mal-ledewa minar ma tkunu għandkom it-tamir biex tamluħ. Naf ġifiri li l-gwerra hija xi ħaġa kifra imma rridu noqogħdu attenti biex ma nkunux dejjem kontra l-Amerikani, kontra l-militar u noqogħdu niflagellaw l-inna stess u kollox it-tortana. Kollegi, jina naħseb l-affarijiet ħafna iktar sempliċi l-dewwa huma it-Taliban u mhumiex l-Amerikani jew kella l-forzi tal-Oċċident. Dan dawn huma affarijiet ovvji għal kulħadd imma rridu noqogħdu attenti kif nippreżentaw l-affarijiet. Grazzi, Sur Giovanni issa Sur Berman għal minuta. Lady Ashton, I... Signora Ashton, jena naqbel ma Sur Holbrook jena mirajtu għaxxol li għamilt għajt miegħu darba waqt ġewwa Brussell, kont impressjonat ħafna. kan niet succesvol zijn in Afghanistan. Sen kompli bl-Olandis. Strategija militarja ma tistax tkun ta' suċċess ġewwa l-Afganistan minn 200.000 eh, fl-2001 u 150.000 eh, eh, issa miktar vitmi, iktar, soldati li għedin imutu. Sur Ġuvan għal koalizjoni tider li edha iktar tokkopa, ja forza li tokkopa. U għanna rridu nibbazaw e, xoltana fuq is-saħħa, fuq drittijiet tan-nisa, fl-imkien mal-istituzzjonijiet ħafna klim sabiħ dwar ġieda kontra korruzzjoni zdejda ma tiġri xejn fir-rigward tal-korruzzjoni. Il-ġieda kontra korruzzjoni għandha tiżdied. L-Afganistan mhux se timxi qoddim jekk ma jkunx hemm eh, gvern tajjeb u kif suppost. Grazzi. Kellim li jmiss, grazzi President. Ma nistawx konna program tajjeb ta' jnuniet għall-Afganistan minna eh, kunem stabilita interna eh, ġewwa dan il-pajjiż. Il-pilastru ewlieni ta' din l-attività għandha tkun is-sigurtà u r-rebħa fuq dawk li ġin joħolqu problemi ġewwa dan il-pajjiż. stant aħna rridu nżidu x-xogħol ta' namannato u insaħħu x-xogħol u tal-Europol Dak li jridu namlu u koll huwa li innaqsu u inwarbu għal kollox li talibani mill-bazi tagħhom ġewwa Peshawar per eżempju. Aħna nistgħu naraw li x-xogħol biex niffinanzjaw l-attivitajiet terroristiċi ġejjin mill ehm, mid-drogi u aħna rridu nżidu l-isforzi tagħna biex nippruvaw inwaffqu l nies milli jiżraw il-peprin u flok jibdew jiżraw affarijiet oħrajn. Kif diġa intqal il-mezzi finanzjari għandhom eh, jiġu mill-autorità ċentrali għandha tkun waħda eh, ċentrali ovvjament. Is-sur Njura Ġinaku. Eh, Grazie President. F'din is-sitwazzjoni fl-Afganistan għajmet ħafna interess fil-komunità internazzjonali, mhux biss għax hemm forzi militari f'din iż-żona ma wkoll għax jeżistu riski kbar ta' attakki terroristiċi li jistgħu jikkawżaw problemi għal komunità internazzjonali din hija ħaġa li dun nirrikonoxxuha. U samet l-seklu 14 forzi fondamentalisti kienu jeżistu fl-Afganistan. Għalek importanti naħseb Sinjura Ashton illi inħarsu lejn ir-rapport ta' Kommissjoni fuq is-sitwazzjoni ta' drogi fl-Afganistan għax dan ir-rapport erba' snin jisu bassar ċertu affarijiet illi seħħew sfortunatament, ċertu affarijiet li provajna namlu fallew l-opium, l-oppju bazzikament fl-Afganistan huwa laqwa fil-kwalità u ħafna affarijiet ħafna attivitajiet ġew finanzjati fil-Afganistan u l-Pakistan xorta waħda. Hemm ħafna fajt li jridu jsiru, pereżempju, s saħħa s-saħħa ta' tfal u trabi, u rridu noħorġu b'modell li ikun jista' jiġi ntużat miċ-ċittadini u n-nies Afgani nfushom u jgħinhom itejbu ċ-ċirkustanzi tagħhom. Dan il-modell ta' żvilupp ġara darba jiġi żviluppat jista' jgħin ukoll lin-nisa biex jizviluppaw il-ħiliet tagħhom għaliex in-nisa huma tassew maksin minħabba reġim Taliban. Diġà fid-dinja Musulmana in-nisa huma oppressi, imma fl-Afganistan is-sitwazzjoni jerġgħu tgħid qar. Għalhekk, Lady Ashton, l-Unjoni Ewropea trid tibqa' preżenti fl-Afganistan. U trid tkun ukoll viżibbli, grazzi, Sinjura Gomes. Jiena naħseb li rridu nwafqu l-gwerra fl-Afganistan. Dan il-pajjiż huwa kruċjali għall istabilità fl-Ewropa u madwar id-dinja u għalhekk irridu nikkoreġġu l-iżbalji illi saru. Rridu naċċertaw s sikurezza fl-Afganistan u għaċ-ċittadini tagħhom ikun priorità għalina soldati barranin ridu jipproteġu lill-Afgani. L-istituzzjonijiet demokratiċi ma jistawx jiġu mibnija minn dawk il qegħdin jagħmlu l-gwerra minn nies korrotti fl-Afganistan għandna bżonn ta' gvern hemmhekk li kun demokratiku anke fil-Pakistan għaliex jekk nibqgħu għaddejjin bil- uh, politika illi indefsu rasna fil-ramel u ma narawx l-affarijiet illi qegħdin u d-dimajnejna allura l-gwerra fl-Afganistan ma tistax tintem u laqqas is-sitwazzjoni fil-Pakistan. Grazzi, President, ankina ninaqat fuq Richard Holbrook. Kiku dan ix-xogħol ingħata mill- mill-grupp politiku tiegħi kien ikun differenti dir-rapport anki jekk nirringrazzjah tar-rapport li jgħamil. Ir-rapport anki permezz l-emendi hija xi ħaġa inqas ideoloġika naraw xattament ġara f'dawn id-disa snin, naraw u koll biex kif nistan kunu ktar pozittivi, naraw biex dan il-pajis jerġa jihurridni fideħ pala autorita. Jekk il-risposta militari mhix biżejjed huwa minnhom mal boħra, irridu nuru li aħna qawwija għax f'dawn l-aħħar xhur kien hemm ħafna suċċessi militari. Pereżempju fil-Ħalman u l-Kandahar l operazzjoni li saru hemmhekk b'suċċess. Dwar l-insurgents ovvjament aħna rridu li taliban jers u iktar lejn il-mejda tal-negozjati. Kemm molti ragazzi del mio paese nafu u kol li l-impen mux wieħed militari huwa impen għal bini milġdid ġdid ta' dawn il-pajjiż qed nibnu skejjel ponti strutturi oħra għal eh, din dan il- l-art li tant sofrit. U dan nagħmluh ukoll billi nibatu n-nies tagħna. Kif smajna fuq id-droga, naħseb li ikun żball kbir jekk dan l-istrument fċert li tant huwa importanti fil- fejn il-Taliban ma tantx nistgħu nirbħulhom għall-inqas fuq id-droga nkunu qegħdin noħdu ċertu suċċess. Nirringrazzjak. Danza, la parola Grazzi, Sur Fidanza, u issa il-mikrofonu għas-Sur Thaler. Grazzi, Signor President, Signor Ashton. Nishtiq nirringrazzja u nifraħ l sur Arlaki tar rapport kuraġġuż tiegħu. Illum aħna qegħdin nfakru l sur Holbrook qegħdin niftakru x'għamelu fil-Balkani u nixtieq nikwataħ. Jiena il-kellim qed jaqleb il-lingwi minn lingwa l-oħra. Mela, il-kellim sa frattanti kwota l sur Holbrook. U jissok tajajt li mandiċ ċans illi nispiega kif għajna f'din it-trappola. In-nies jistennaw jistennew li aħna din il-gwerra issa imma f'uwa swit wis ħajiet tan-nies, wis rizorsi. Issa wasal il-moment illi nifqu iċ-ċittadini hekk iridu, ċittadini jridu soluzzjoni eh, politika mhux militari. Grazzi sur Taler, sur Basescu. Signor President, jiena kontenta ħafna li fil-komitat irnexxilna naqblu bejnietna fost il-gruppi kollha testi preżenti huwa ħafna ħjar minn dak oriġinali sitwazzjoni fl-Afganistan ovvjament. Teħtieġ li issa titjib issa ila dejja disa snin, jiena disa snin nibatu n-nies l-indikaturi soċjali u situazzjoni soċjali ma tibitx. Nasab li fl-Afganistan li għanna bżon mux il-affars jew l-istrumenti imma veduta strateġika li timxi tfit ma l-impanji tagħna fl-Afganistan, l-Unjoni Ewropea għandha taħdem fl-imkien ma' NATO sabiex tibda taħdem eh, billi tappoġġa l-Afganistan bħala stat sovran, l-unika soluzzjoni politika u diplomatika hija waħda illi tappoġġa lil gvern Afgan bisħiħ u naħseb illi wieħed mill-elementi ewlenin tar-rapport huwa l-appoġġ tal- eh, Counterinsurgency Strategy l-Kunsil fil-Lisbona deċida li jaħdem lejn perjodu ta' tranzizzjoni fejn gradwalment ir-responsabiltajiet tas sikurezza jingħaddu ta' sikurtà anzi jingħaddu lejn in-naħa Afgana sabiex ikollhom responsabilta sħiħa sas-sena 2014. Il-pajjiż tiegħi mhux se jirtira t-truppi tiegħu qabel ma jkun hemm sikurità fil-pajjiż. Issa nitkellem fuq il-kontribut Russu illi għen il-movimenti ta' truppi u garantixxa illi jkun hemm il-provizjonijiet li hemm bżonn għal truppi tagħna. Il-truppi ISAF fiż-żona meqjusa bħala sikuri issa jridu jgħaddu għal żoni oħra ta' kriżi. Dan huwa importanti ħafna truppi rumeni li jinsabu fin-nofsinhar tal-pajjiż. Ir-reġjun se jibqa' instabli anke jekk li jsaf ikollu suċċess. Grazzi ħafna, Sinjura Basescu issa Sur Preda. Grazzi, Sinjura President, Slovenet. Jena nishtiq nisħaq li naqbel 100% ma dak li għal sur ġivan. Jena naqbel, jena jidispeċinu koll li t-titlu ta' dan il-rapport fil-fat mu wix isem l-Unjoni Ewropea ma naħsibx li nistgħu nitkellmu fissem il-komunità dinjija aħna sempliċiment nistgħu nitkellmu fissem l-Unjoni Ewropea u din hija ħaġa li ippruvajt rassaqa fl-emendi tiegħi dana ma jfissirx li ma nistgħux naħdmu flimkien mal-alleati tagħna. Kif qal pereżempju Sur Ġovan mal-Istati Uniti. Però ma naħsibx li għandna nifokaw fuq strateġija kompletament ġdida naħseb ikun aħjar. M'għandniex bżonn strateġija ġdida fjamanta għandna bżonn strateġija aktar koherenti. Ovvjament it-talmu mill-iżbalji li għamilna. Qed naħseb pereżempju fuq il-koalizzjoni militari, però m'għandniex naqgħu fin-nazba. ta' li nidealizzaw situazzjoni qabel l-operazzjoni. Kif qalu l-kollegi, it-neħija ta' Taliban kien l-għana u l-lini tal-istrateġija tagħna fl-Afganistan, però għanna nifukaw fuq il-punti b'saħħithom ta' l-operazzjoni. L-Afganistan hija pajjiż fejn in-nisa għandhom iżed drittijiet, issa hemm iktar tfal qed imorru fl-iskejjel, hemm iktar fabriki japeraw, iktar tfal imorru l-iskola. U dana iktar infrastruttura u koll, u dana għalli xamilna differenza. Hemm programmi ta' per eżempju ristrutturar u żvilupp u l-ġida kontra l-faqar dan huma punti importanti li kollha iwaslu biex isawru l-paċi fl-Afganistan u importanti li jkollna approċċ prammatiku. Hemm ħafna mendi għal dan ir-report ma ninsawix dil-ħaġa grazzi ħafna sur preda issa ngħaddu għal proċedura KHDI. Il-massimu ta' kollegi li nistgħu nagħtu il-kelma lilhom huma sitta. Għandkom minuta kull wieħed qed innaqgħu lura ħafna. Għanna kollegi minn gruppi differenti biex inkopru l-kulħadd. Is-sur kollina mux qiegħu Le, sawa mela inkomplu għaddejna kellim li jmiss, il-Sinjura Dissones. Grazie ħafna, di tlet affarijiet sa malaj malaj. L-ewwel net minn kontrarment ta' dak li smajna, jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha l-istrateġija tagħha fl-Afganistan għandna s-soldati tagħna, għandna l-militari tagħna li qegħdin hemm għandna ħafna flus li pumpjajna hemmhekk għalhekk tajjeb li konna ir-riflessjoni tagħna stess. Tieni punt huwa li l-flus tal-Kumitat Internazzjonali tmur għal nies tal-Afganistan tal-Afganistan nafu li dan mhux minnu dan l-aħħar xar snin. Dan huwa dovut tal-fatt tal-min eh, jaħdem eh, fil-NGOs imma <clears throat> fir-rapport ma s-sibux Eh, dan moċċar, dan huwa dovut għal korruzzjoni, korruzzjoni tal-gvern, korruzzjoni li mu, eh, eh, u gvern li mhuwiex laqas effiċjenti. Id-dialogu politiku huwa tielet punt ilu għaddej dan id-dialogu mhux ħaġa ġdida, jiena naħseb li Eh, mhux faċli nagħmlu da għax biex ikollok dialogu anki jekk inti tkun f eh, f'sitwazzjoni ta' dajfa mhux faċli li inti tavanza b'dan. Grazzi. Tinnetuxa? Ek titollu għagħir Grazzi, signora Desarnes, istanna sur kolino, wasan. Signora President, grazzi għal ħafna emendi aħna nistaw naqblu ma dan ir-rapport ta' surar laki. Anke li prioritajiet li nsibu fir-rapport bissa biex l-Afganistan ikun jiżviluppa kif suppost, speċjalment il-trasparenza tal-flus, il-pulizija interna, kif tiġi strutturata u anke il-ġlieda kontra droga dan għandu kollu jiġi msaħħa. Huwa importanti li nenfasizzaw li jkun hemm kontroll stabilizzazzjoni tat-territorju sabiex it-Taliban ma jkomplux jizviluppaw. Nixtieq ngħid li l-grupp tiegħi ta' kontribut kbir u nixtieq niftakar issa fuq il-militari tal-Iżaf nirringrazzjom edinnem biex jiddefendu n-nis lokali u l-libertà tagħhom. Grazzi. Sinadel stanke sindomos, Grazzi ħafna kont konċis ħafna. Issa snija Navedalova. Prosperito ta' gistojto. Eżis kollegi. Naħseb li kwalunkwe gwerra b'xi mod iġġib maħħalġit. Uħut mill-kollegi għandhom problema dwar jekk għandix nappoġġaw id-drones, jina minix esperta pero naħseb li għanna nifukaw fuq dak li għajt s surar laki ċoħ situazzjoni tan-nisa u tat-tfal f'dan il-pajjiż. Id-diskriminazzjoni tan-nisa trid tiġi indirizzata ħafna tfal fl-Afganistan laqas bissina taw l-opportunità li jmorru skola u qegħdin jgħixu faqar estrem jekk ma nappoġġawx is-sistema tal-edukazzjoni u tas-saħħa żgur li ma jsirx progress. Grazzi ħafna. Sur Bronx. Il-rapport ta' Surar Laki kien riċerkat tajjeb informattiv imma donnu hija tal-fatt li l-Afganistan mhuwiex demokratiko demokrazija immexxija minn koalizzjoni ta' liberali u ħodor. Kien hemm 346 soldat eh, Ingliż li u mitu ħafna nies oħrajn l-ispettativa tal-ħajja naqset u fl-2001 għalunna li fl-Afganistan mhux qed jitkabbar iktar paprin imma wara dissa snin ta' konflitt l-Afganistan xorta forna iktar minn 90% tal-erojina fl-Ewropa. Naħseb li kwistjoni ta' tfal u nisa jadaq xej sproporzjonata, naħseb li aħna li rridu nagħmlu huwa li wafqu il-gwerra u nġibu il-truppi tagħna lura lejn pajjiżna biex niġġieldu li terroristi li ehm, qegħdin jispunta f'pajjiżna stess. Grazzi ħafna Sinjura Nikolajġif, grazzi ħafna Sinjura President. Bla dubju in-nisa u tfal huma importanti ħafna r-rapport, però aspett ieħor importanti tar-rapport lakki huwa il leġitimità tar-rapport irid ikollna leġittimità n-nies illi batna fl-Afganistan u bat idu naħsbu wkoll dwar l-effettività tal-preżenza tagħna hemmhekk u eh, onestament ikolli ngħid li hemm ħafna dubji idu narawx qed urħazin ħażin wara kważi għaxar snin ta' operazzjoni hemmhekk. Ovvjament wieħed jista' jiddubita mill-affettività politika tal-missjoni u aħna l-koll għanna daqsxejn responsabilità minn dan kollu, l-koll għandna bżonn Inwiġbu l-mistoqsijiet tal-votanti tagħna jiena nilqa' dan ir-rapport għaliex dan ir-rapport huwa wieħed onest jgħid affarijiet li ħafna drabi aħna nippruvaw nevitaw ngħidu. Ir-rapport huwa biss wieħed mill-ħafna li għandna bżonn jinkitbu, għandna bżonn evalwaw is-sitwazzjoni fuq bażi regolari u għanna nippruvaw insibu soluzzjoni tal-problemi. Dik id-demokrazija, grazzi ħafna Sur Paxkar. Grazzi. Signor President, Signor Ashton. L-esperjenza tal-limna illi wieħed jista' jgħin biss jekk dak li jkun jitlob għalija għajnuna. Popolazzjoni Afgana ma tistax tifhem l-azzjoni tagħna ma tistax ngħid li m'għandniex nippruvaw ngħinu l-Afganistan imma m'għandniex nużaw il-forza biex nagħtu l-għajnuna. Għandna nikkonsidraw kif nistgħu ngħinu b'tali mod illi il-popolazzjoni Afgana fil-fatt taslilha dil-għajnuna. Idu involvu l-amministrazzjoni u l-politikanti eh, lokali u forsi jifmu iktar lilna u jaċċetta waħja l-għajnuna tagħna. Grazzi ħafna issa l-aħħar kellim taħt il-kaġġija jisfir Paskun. Għonek jgħet sur baskull? Iva l impentana l-Afganistan li jista jmexxi li l-nifsu. U għawihet twil. U dejjem jieġi reinstated mill-Unjoni Ewropea u minn NATO. Jiena qed nara tliet sfidi kbar qudiemna. L-ewwel li il-modell li aħna qegħdin nofru lill-Afganistan ma jimxix mal tradizzjoni Afgana kif l-Afgani jippruvaw jinbidlu, aħna rridu ntuhom mudell differenti li jaqat il-modernità ma' tradizzjoni Afgana. Jista' jkun li l-involviment militari tagħna jkun meħtieġ anki wara l-2014 meta jibdew immexxu l-Afgan istess iridu nikkontemplaw jew li intawlu l-iskadenza jew inkella nifaċċaw il-konsekwenzi tiret nasbu din l-isfida ħa twassalna biex nħaffu l-iskadenza tagħna u l-iskeda tagħna u mhux ngħidu iva irbaħna u nitilqu lura li darna. Grazzi ħafna. Issa l-estejna l-proċedura tal-KHDI u għalhekk ħanadja Sinjur Ashton. I may a couple of, of uh, concluding remarks. For Grazzi, Sinjura President. l xtaqt nirringrazzja l-Parlament Ewropew għax dan kien verament dibattitu interessanti u differenti. Jiena nifrħilkom għal l-interess li turu u anki l-impenn għal xoltana li namlu fl-Afganistan dan joħroċ ovvjament mid diskussjoni li kena jina perswaza li l-Afganistan huwa pajjiż importanti għalina u għacċittadini tagħna li l-Unjoni għandha tibqa' fuq ta' net il-prioritajiet, il-pjantazzjoni, rridu ikonna u kol il-bilanċ anki kif naddu rizorsu mill-jaddu mill il-gvern tal-Afganistan naraw kif ukoll nikkombattu un neqrdu l-korruzzjoni. Aħna nibqgħu naħdmu fil-qasam tal-saħħa, tal-ġustizzja, l-żvilupp rurali, tal-pulizija, ovvjament l-istat ta' dritt ikopri kollox kif diġa qed li f'dan il-programmi kollha l-iktar importanti huwa li nibnu il-kapacità fl-istrutturi afgani biex dawn ikunu kapaċi biex li jekġildu l-korruzzjoni u naqsu kol il-problemi ta' droga importanti u koll li aħna naraw li n-nisa jitlu fis soċjetà kollha tal-Afganistan u fl-istrutturi politiċi. Eh, Sur Stevenson, ir rapport tiegħek u l-irrigazzjoni l-ilma eh, huwa problema u sur Belder jiena nirrispondik bil-miktub. Nala billi nirringrazzja sur Arlakki għal rapport tiegħu jiena ovvjament nisana bil-arqa nixtieq li nkomplu b'dan ir-ritmu tajjeb eh, fuq dan ir-rapport u nala bil dak li għal Richard Horbuk qabel mar l-aħħar eh, operazzjoni tipiku li kien qed eh, jaħseb qabel qabel l-aħħar operazzjoni kien għadu qed jaħseb fl-Afganistan xi ħaġa tipika tiegħu. Grazzi ħafna tgħid il-President Sur Arlaki. Grazzi. Grazzi il-kulħadd. Kien dibattitu interessanti jaħraq ukoll għandi xi żewġ punti x'nagħmel. L-ewwel net jiena kuntent li ma kien hemm l-ebda kritika fuq l-erba punti prinċipali tar-rapport il-report qed jitlob li jkun hemm ir-riforma tal-għajnuna finanzjarja, il-kultivazzjoni tal-peprin, il-taħriġ tal-pulizija u l-appoġġ lill proċess ta' paċi. Il-kummenti li smajna kienu fuq affarijiet oħra. Ġifirina, eh, soddisfat ħafna li wara sena ta' diskussjoni fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin il-kollegi qegħdin jaqblu ma' dan ir-rapport. li mhuwiex ir-rapport ta' Arlaki wara l ġi approvat mill-Kumitat eh, huwa l-rapport tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u kien hemm eh, votazzjoni unanima 60 favur u vot wieħed biss kontra. Ġifiri, huwa rapport li qed jaqbel laqblu fuq il-gruppi kollha. Hemm bżonn li nidħlu fil-ħamil ħaj ta' dan ir-rapport. Assur ġuva ngħidlu li mhux qegħdin insemmu il-kliem forzi li jokkupaw, dak kien fil-verżjoni l-ewwel waħda qed ngħidu li l-militari eh, military forces in place issa il-klim li poġġejna l-ġodda naf li l-iktar ħaġa taħra importanti hija l-problemi ta' drones. Il-rapport mhuwiex rapport fuq id-drones, imma provajna noħol u kompromess bejn il-gruppi politiċi fuq il-użu ta' drones. U naħseb li stajna u koll eh, bilna stajna li konna qabil fuq dan qabel imma jiena eh, nafda il-kollegi, nafda il-kompromess, mux qed ngħidu li drones għandhom jinqataw. Hemm kritika moderata imma naħseb li bil bdejn il-gruppi nistaw għadu għad jista' jintlaħaqa. Nirringrazzjakom, nirringrazzjaw kol is-Sinjura Ashton, jiena nispera li i tistudja sow il-kontenut tar-rapport għax qed nitkellmu fuq affarijiet konkreti, konkreti fl-istrateġija tal-Afganistan. Grazzi ħafna.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 fil-qosor. jiena l-mistoqsija tiegħi hija għas-Sinjura President, mhux is-Sur Arlaki. Xtaqt, e, forsi nwissik kew jew nkella mistoqsija jiena e, deputat indipendenti ma tantx ikonna okkażjonijiet biex nagħtu semna f'dan id-dibattitu. Jiena ġejt ġi sija qabel ġejt nitkellem mal membri tal-istaff tiegħek biex ngħidilhom li xtaqt nitkellem u ma tajtunix l-opportunità jiena xorta ħannibat il-mistoqsija tiegħi bil-miktub din se tinqat mar rapport verbati imma jiena kiku nistenna li għal mhux affiljati nistenna li tkun ftit iktar indulġenti. indulġenti. Sur uh, eh, punt ordni, xtaqt nikorreġi xaġa sura l il-dokument finali ma, nsibux dawn il-klim. Il forzi ta' okkupazzjoni, imma traduzzjoni u traduzzjoni bil-Franċiż mhix korretta sa dalodu din din dawn il-klim għadhom hemmhekk. Sur Daġon, da ma kienx ma kienx punt ta' ordni. il-sur Donjon ma kienx qed jagħmel punto ta' ordni.